Nixtieq fl-ħarnet nirringrazzja lill kollegi tiegħi, lill kummissjoni u anke jekk president tal-kliem ehm, sabiħ tiegħek. Nixtieqlek l-aħjar kert jgħid il-President. Kollegi, dan issa lekk nalqu dan id-dibattitu u l-votazzjoni ħasseħ għada fin-nofsija. Il-punt li jmiss huma l-mistoqsijiet lill kummissjoni dwar it-taħriġ ġudizzjarju. U dan għall kumitat għall-Libertaj ċivili Ġustizzja u l-Intern nixtieq nagħti l-kelma lis sur Svetska wieħed mill-awturi u dan għal żewġ minuti u nofs. Sir President, Kummissarju. Fil-Kumitat tal-affarijiet legali, ħafna drabi naraw ehm, abbozzi legali li kolom xaqsmu ma affarijiet vari, suċessjoni, liġi internazzjonali, eccetera. jina u kol konxju ta' meta dawn il-abbozz siru vinkolanti u jkunu liġi, liġi tkun applikabli, dan ikun ifisser li l-pratikanti mod partikolari ehm, l imħalfi ikollhom bżonn għarfien vast ta' leġislazzjoni mhux biss tagħhom iżda wkoll ta' pajjiżi oħra. Għalhekk? Id-diskutajna, id-diskutajna fiħdan il-komitat tagħna dwar it-tip ta' taħriġ li nistgħu natu sabiex ikunu nistgħu nestendu l-arfin fost il-ħaddiema ġudizzjarja x'dawn mal-ħaddima li jimplementaw il-liġi. il liġi ħajkonna nifaċċaw sitwazzjonijiet fejn in-nies ikollu ridu bil-forsi kollom dawn dan l-arfina xal kollom indirizzaw sitwazzjonijiet illi sitwazzjonijiet li involvu dawn id-dispożizzjonijiet li kollu qed jinbidlu. Dan ifisser illi imħalfin u pratikanti oħrajn fil-qasam legali iridu jkunu familjari mal-liġi Ewropea. Għalhekk taħriġ għandu jingħata l-ħadima kollha li huma voluti fis-sistemi legali. Irridu jkunu konxi tal-problemi li jista' jkun ikollna naffaċċjaw. Dan it-taħriġ huwa kruċjali. Issa rigward din il-kwistjoni flimkien ma' sur eh, Lener u mal-sur eh, Aguilar, ridna naraw dan il- narbu dan il-program illi irrit ħarreċ madwar mill-inqas nofs il-ħaddiema sal sena 2020 ħalli għall-inqas ek nofs il-ħaddiema jkunu involuti fil-involuti f'dan u jkunu jafu il-pjattaformi li jem. Xin, allura, xin, xin volvi dan il-xol importanti? Mill-programm ta' Stokkolma tkellimna dwar l-importanza li jkun hemm ħaddim li jkun hemm kultura Ewropea fil-qasam legali. Dawn il-programmi huma essenzjali Rikward il-programm ġudizzjarju tal-sena 2014 sa' sena 2020, il-kustjoni ta' taħriġ fil-fatti l-iktar waħda mill-iktar kustjonijiet importanti. Jekk aħna rridu nikkooperaw b'mod effettiv, irridu fil-fatt nitkellmu lingwa waħda biex ngħidu hekk. Irridu nerġgħu nħarġ irridu programmi ta' taħriġ, programmi speċjalizzati fl-universitajiet tagħna. Grazzi, Sur President. Kif għaddu s spiega l-kollegja tiegħi eh, li flimkien ma Sur Lene huwa eh, wieħed mill-awturi ta' dan il-dokumenti. Eh, aħna li qegħdin nibnam nippruvaw nagħmlu huwa li nqajmu diskussjoni fuq it-taħriġ tal-ħadima fil-qasam tal-ġudizzjarji. L-Europa, l-Unjoni Ewropea hija propju binja ta' li għandha x'taqsam ma' liġi Ġifiri mill-bidunet, mill-bidunet nistaw naraw eh, mit-trattat ta' eh, Amsterdam, ta' Nizza u ta' Lisbona rridu naraw, nassiguraw, ġustizja assiguraw, sigurta' għalek aħna nistaw naraw li għamilna passi qoddim gbar f'dawn l-axħar snin. Fir-rizoluzzjoni, eh, li jitlob, li titlob spazju ta' sigurta' Għalhekk huwa importanti li fil-kulturi differenti kollha legali hemm bżonn li jkun hemm taħriġ, ġifieri fl-organi kollha differenti, kif ukoll fil-pajjiżi kollha differenti, kif ukoll jekk jista' jkun ehm, fil-lingwi kollha differenti. Għalhekk huwa importanti li konna eh, dan it-tip ta' taħriġ anka fil-netwerk ta' ċentri ta' provizjoni tal-taħriġ ġudizzjari fl-istituzzjonijiet li jaħdmu jitfit ma l-istituzzjonijiet Ewropej, partikolarment il-Kommissjoni, sabiex ikunu nistaw nibdew dawn il-programmi ta' taħriġ ġudizzjarju. U għalek, il-mistoqsija hija din il-Kummissjoni x'ħat tagħmel kif ħat ilħaq dan l-an li sal-2020 minn tal-inqas nofs il-personal tal-Ministeru fiskali kif ukoll eh, tal-ħaddiema ġudizzjari ħajkun laħqu dan it-taħriġ. Kif nistgħu insaħħu il-kuntatti eh, tagħna maċ-ċentri ta' taħriġ, jiġifieri dawk iċ-ċentri li jiddedikaw ruhom għat taħriġ eh, tal-personal ġudizzjarju. U kif taħdem fl-imkien mal-Parlament Ewropew biex ikun hemm eh, rabta proattiva biex nagħtu aktar impuls għal programm tal-ġustizzja li huwa parti mill-iżvilupp tal-programm ta' Stockholm b'mod partikolari il-proġett ta' pilot, proġett pilota li huwa immirat b'mod partikolari għat taħriġ xa' imħalfinu maġistrati. Minar ma ninsew ir-rwol importanti li tnieda propju għal dan għall-Orti tal-Ġustizzja li huwa eh, katalist eh, tal-liġi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 għandu l-istess viżjoni dwar dan is-suġġett. U grazzi għal kooperazzjoni bejn Libe u Juri fil-fatt issa għandna riżoluzzjoni verament ambizzjuża u dimna rigward il-komunikazzjoni li l-Kummissjoni tixtieq li adottat il-Kummissjoni f'Settembru tal-2011 dik dak li l-Kummissjoni tixtieq tagħmel huwa li eh, tibni iktar fiduċja ehm, fliġi fil-liġi Ewropea sabiex nibnu din il-fiduċja huwa importanti illi jinata taħriġ eh, ġudizzjarju u l-inkomplu nsaħħu dan it-taħriġ u lan tagħna illi 700.000 prattikant tal-liġi li huma fil-fatt jamantaw għan-nofs il-ħaddiema ikun fil-fatt parteċipa f'xi forma ta' taħriġ ta' sena 2020 sabiex niksbu dan il-għan li huwa verament ambizzjuż iżda kapaċi nilħuh għandna bżonn illi nimmobilizzaw ir-riżorsi tagħna kemm fuq livell Ewropew kemm fuq livell nazzjonali. Il-partijiet interessati kollha jridu jimpenjaw rwieħhom sabiex jimplementaw il-liġi Ewropea u wkoll joħolqu taħriġ fuq livell nazzjonali fuq livell Ewropew iridu jżidu it-taħriġ ġudizzjarju fuq livell Ewropew u jżidu wkoll l-ammont ta' parteċipanti l-istati membri il-kunsilli tal-professjonisti legali iridu jorganizzaw bliktar mod, blaħjar mod sabiex jina ta' ikunem il-possibilità ta' aktar taħriċ u rridu jgħatu lokal taħriġ għal ħaddiema għal pratikanti meta jkunu jorganizzaw sistema ġudizzjarja tagħhom. Hemm ukoll netwerk ta' taħriġ ġudizzjarju li jrid jikopri, rrit jikopera mal l-organizzazzjonijiet differenti u varji ta', ta pratikanti legali. Aħna nixtieq ninizjaw program ta' ta' ġimatejn mill-2014 li hemm li kun li kun jkunu jistgħu jipparteċipaw fih dawk il-, il ħadima ġodda fis-sistema ġudizzjarja. Irridu wkoll li nappoġġaw proġetti ta' kwalità għolja u dan tista' taraw fil-proposti li għandna għal programm finanzjarju tal-futur. Proponejna wkoll proġetti pilota il komissjoni fil-fatt nediet il- passi meħtieġa sabiex ikunu nistgħu nimxu sabiex nilħu dan il-għan. Grazzi ħafna. Issa, naddu għal kellima tal-gruppi. Issa, Jakolino. Grazzi. Segwejt b'attenzjoni l-indikazzjonijiet l-Kommissjoni fuq it-tisħiħ tal-formazzjoni ġudizzjarja. Bla dubju din hija priorità assoluta li illi l-qasam tal mħalfin u ta' min jadem fil rati hija meħtieġ mhux biss sabiex innaqsu il-differenzi bej il-sistemi ġudizzjar differenti li però għandhom jibqaw individwali għal karatteristiċi tagħhom imma wkoll hija din il-kollaborazzjoni konkreta tista' tħaffef il-lum aktar minn qatt qabel id il-lat transnazzjonali u appoġġ ta' ta' zona komuni permezz ta' proġetti pal proġetti Erasmus sabiex noħol u eh, spazju ta' libertà u ġustizzja fej kulħadd jista' jtiegħu so Ewropew fej il kompetitivita u s-sostenibilità huma marbutin mill-qrib mal-liberalizzazzjoni tal-professjoni fejn tajjeb ikonna standards elevati ta' kwalità u għal hemm bżonn tessera Ewropew Ewropea eh, kontest li dana u dan insibuh fil-programm ta' Stokkolma. Il-fiduċa għandu tkun ibbażata fuq il-rikonoxximent reċiproko tal-rati differenti għaliex biex l-operaturi zaza ikunu faċilitati fil-faċċess suq ta' xogħol għaliex minn għandu l-possibilità li kollu aktar lingwi li jista jgħadem bihom jiġi premjat u anka eh, f'kontest fejn il-prospettivi finanzjarji tal-budget 2014-2020 għandhom ikunu karatterizzati mhux biss minn proġetti pilota bħal dak illi jissemma ftit ilu, imma minn riżorsi adekwati sabiex inwessaw il-platea illi minna sejgawdu appuntu l-operatur fil-qasam. Tunum sipen, mux ta' socialistak, Grazzi ħafna sa fisem il-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi nadil kelma l-Onorevoli Berlingwer. Sur President, l-Unjoni Ewropea ħarġet b'numru kbir ta' liġijiet u regolamenti biex nibnu il-regolament Ewropew. Uħol ukoll iż-żona Ewropea, ċifri il-pjan ta' il program ta' Stokkolma. U hemm naqra ta' nuqqas bejn dan il-korpus leġislattiv u il-mod kif jużaw iċ-ċittadini. Għaliex jekk naraw iċ-ċifri l ammon l-użu huwa baxx ħafna minħala l-oħra eh, l-avukati u l-imħalfin nazzjonali fl-istati membri kibru fiħdan tal-liġi tal pajjiż tagħhom stess u għalhekk għandhom taħriġ f'dan is-sens. Fil-waqt li aħna nħossu li L-imħallef Ewropew reali huwa l-imħallef nazzjonali li biddel il-mentalità tiegħu u li jieħu wkoll eh, l-arfin tal-liġi Ewropea. Iġbi qabel ma nitkellmu dwar taħriġ iridu nitkellmu dwar komunikazzjoni kbira mal-ċittadini u ma' min juża dawn din il-liġi sabiex huma iwaslu din l-aħbar ġdida u sabiex ikun jistgħu jużaw il-vantaġġi ta' dan din il-liġi iżda dan huwa moviment ukoll li jrid jinħoloq minn isfel għal fuq fil formazzi fil-taħriġ ma nistawx e, isna edin nalmu tfal tal-iskola, ħnet nitkelmu nitkellmu fuq persuni adulti li huma ta' livell li professjonali. Rridu nistimulaw il-kurzita tagħhom fil-mod ta' kif huma jittrattaw il-każijiet tagħhom u kif huma jagħmlu konnessjonijiet mal-kollegi tagħhom u jsibu soluzzjonijiet. Illum il-ġurnata l-Common Law Civil Law jiġu fl-imkien ma domx daqshekk distakkati, daqshekk distinti minn xulxin u dan huwa l-punt Fil-proposti tagħna u jiena kuntent ħafna li l-Kummissjoni Ewropea fil-fatt e, hija wkoll konvinta fuq dan, aħna qegħdin nitolbu li imbidlu it-tendenzi minn isfel għal fuq. Iżjed studji legali milli taħriġ ġudizzjarju Fl-Olanda teżisti l-rinfra li hija interessanti ħafna hija netwerk ta' persuni responsabbli f'kull orti li e, jifirxu l-arfin tagħhom u u li jinvolvu l-maġistrati f'dan. Aħna dan li jett nittamaw minn dan il-proġett, nittamaw li fl ħar mill ħar ikollu l-appoġġ sħiħ tal kommissjoni Grazzi. Kusanem sipem. Grazzi ħafna. Fisem eh, l-alde l-Onorevoli Wikström. Man, inom de europeiska institutionerna har vi stegvis byggt upp... Grazzi ħafna Bdnejna klima ta' komprensjoni għadif saqsam differenzi u dan joħroġ moċċar għall-axar. Għadha klens għandak għandu xaqsam il-lingwaġġ fil multipliċità Iktar ma nitkellmu fuq integrazzjoni fuq livell Ewropew, iktar nistaqsu kif nistgħu nifmu aħjar pożizzjonijiet differenti, diversità ta' kulħadd għaliex dan il-mod biss nistgħu nelbu id-differenzi. Unżidu nżidu rispett ukoll. Jiena konvint illi dan jitratta wkoll il-professjonijiet ġudizzjarji l-ksaqsam avukati, mħalfin, notara, tajjeb li noħol u klima ta' fiduċa fost is-sistemi tal-Istati membri permezz ta' laqat fej konna dialogi, konna skambju ta' opinjonijiet u fejn eh, kan nitkellmu dwar it-taħriġ. U għabdan il-mod biss illi nistaw nibnu rispett, rispett bazat fuq l-arfin u li wassal għal rispett għad differenzi. Għalix, il-mira prinċipali għandha tkun dik illi nejnu l skambju d-dibattitu bej dawk illi xogħolhom u li jinterpretaw il-liġi. U d-dibattitu fih dan dal-parlament għamġewn eh, fħin eh, ektar tfilaxija imur l-lin minn eh, għarfin reċiproku fl-ambitu ġudizzjarju. Egy percben a független képviselők közül André. Grazzi ħafna, grazie tal-li mal-ħin u kol. Ussa għal-minuta sur Mulzer. Grazzi. Um, diversi dispożizzjonijiet eh, legali obbligatorji kien fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew, ħafna drabi huma bozzati fuq livell Ewropew u mbagħad ikunu implementati permezz ta' liġi internazzjonali u dawn jimbat eh, jintużaw mill-imħalfin, jiġu applikati mill-imħalfin fil-rati. ħafna tibdil l-ħin kollu dejjem ikun hemm tibdil għaddej passi maġġel u huwa importanti jkun taħriġ matul il-karriera kollha. Irridu jkun hemm ukoll protezzjoni tal-vittmi sabiex dawn il vitmi jingħataw il ikun hemm jingħataw ukoll l-appoġġ jekk naraw il-kwistjonijiet ta' kif indirizzajn il-kwistjonijiet ta' minoranzi, nista' naraw li mhux il-vitt mhux dejjem ġew eh, bitrattati mod tajjeb u ħafna drabi baqa' jkun hemm diskriminazzjoni. Huwa ċar li hemm bżonn ikun hemm taħriġ kontinu għall-avukati. Skont artikolu 34 fid dikjarazzjoni dwar per eżempju iċ-ċaħda tal-ġenoċidju armen u importanti li il ħaddi fil-fatt ikunu kon, jinżammu kontabli tal dak li jgħidu jagħmlu. Grazzi ħafna jgħid il-Presidenti sa nixtieq insaq nejt. Nati żewġ minuti l-Sinjora Mazzoni. Grazzi għal ħidma verament importanti li qed issir fuq dan il-biċċa xogħol verament delikata li nkunu nistgħu ikonna eh, korp legali Ewropew. U grazzi eh, f'ninaqat mal kollega Berlinguer għawek għalix tajtna opportunità li nimplementaw il-program ta' Stokholma sabiex nkoll nkunu nistaw nimxu qoddim fl-istess direzzjoni tal-aħħar komunikazzjoni tal-Kommissjoni dik ta' settembru li l-istess Kummissarju Redding fil-fatt referita għalija. Iżda jiena nixtieq nenfasizza li lan tal-proġett pilota li ġi ppreżentat eh, mill-Onorevoli eh, Berlingwer huwa fil-fatt li nkomplu nibnu pjattaforma komuni tal-liġi li hija mifhuma bħala post fejn aħna nelbu differenzi, mhux biss bejn l-istati membri, iżda wkoll bejn il-professjonijiet differenti legali, ġviri professjonisti differenti tal-liġi. fil fatt l-elementi innovattivi li aħna sibna l-introduċu f'dan il-proġett pilota huma mhux biss il-kontinuità, il-taħriġ kontinu, bħalma spjega l-onorevoli Berlinguer, eh, b'inverżjoni fil-mod kif dan it-taħriġ isir. Iżda li eh, l-imħalfin, l-maġistrati, n-nutara, l-professuri tal-universitajiet ikun jistgħu jaqsmu l-istess kultura permess li jaqsmu l-istess triq ta' taħriġ. Kummissarju Reding għalet tajjeb l-intervent tagħha li dan kien punt importanti. U din l-enfasi iżda ma tinstabx fl-indikazzjoni li prezentat il-Komissarju Redding lil dan il-Parlament dwar il-proposta eh, tal koll għal dan il-proġett pilota. Ġifri nixtieq nixbet l-attenzjoni kom għal dan u importanti li il-bidu ta' proġett sperimentali jinvolvi lill-operaturi kollha mhux biss il-maġistrati, il-kultura ġuridika ma timbenix biss permezz ta' dak li jgħidu l-imħalfin il-maġistrati, ecc. Iżda li jeżistu hemmhekk permezz tal-estensjoni tal-bażi kulturali li ġiet tkun parti eh, li ġiet tkun ta' kulħadd. Jekk ma tiġix ippreżenta, għax inkella ma nkunux qed nippreżentaw liċ-ċittadini il-programm ta' Stokkolma kif suppost. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lill-Honorable Gönċ. Grazzi ħafna. Is-suq wahdini jiffoka fuq l-erba libertajiet ta' ċirkolazzjoni. U waħda mill-kisbiet fondamentali, din hija waħda mill-kisbiet fondamentali għal persuni u għal intraprizi U dan ukoll fid-dawl tal-internazzjonalizzazzjoni tal-liġi. Għalhekk hemm bżonn li jkollna għarfin reċiproku ta' deċiżjonijiet legali. Iżda din il prekondizzjoni tal-ċirkolizzazzjoni libera hija bażikament il-fiduċa taċ-ċittadini meta ikunu dwar it-ħejjija ta' min jaħdem fil-qorti. Għalhekk huwa importanti li narfu b'mod reċiproku l-ordinamenti legali. Għalhekk irridu narfu wkoll il-professjonijiet differenti. Jiena bħala shadow rapporter fil-passat għal strumenti ieħor kont ikkonsidraj li fundamentali li jkun hemm dan it-taħriġ għall imħalfin u l-apparaturi kollha fil-liġi. Għalhekk importanti nassiguraw dan it-tip ta' taħriġ. Il-imħalfin iridu jarfu u jkunu jafu e, bisħiħ l-ispirtu tal-liġi komunitarja u japplikaw fid-deċiżjonijiet tagħhom. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Regner għal minuta. Grazzi ħafna. Komissarju Redding, il-Kummissjoni Ippreżentata li għannifissa nifissa għammiri eh, ambizjużi ħafna ġbir 50% tal-esperti legali, tal-operaturi legali, irridu ikollom dan it-tip ta' taħriġ. Dini dan waqan verament ambizjużi għedha pozittiva, ċertament eh, taħriġ addizjonali disponibli fuq livell nazzjonali u internazzjonali u jadda tajba li nifinanzjawa. Iżda jenna nixkun naf kif ħatelbu il-problema tal-lingwi, iġbiri differenzi lingwistiċi, kif ħatelbu għad il-problema problema li ħafna imħalfin fil-fatt ma jitkellmux eh, lingwi oħra b'mod tajjeb biżejt li jkunu jistgħu jsegwu eh, taħriġ f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq nkun assigurata wkoll li l-Parlament Ewropea ħajġi involut l-inizjattiva Palma ħataraw fil-mozzjoni riżoluzzjoni il-Parlament Ewropew huwa akkanizza biex jilħaq kull obbligu li għandu taħt it-trattat b'mod partikolari eh, aħna akkanizzi nassiguraw li nużaw il-video conferences, applikazzjoni tal-internet u sorsi oħra, risorsi oħra pal dawn sabiex nwaqfu eh, programmi ta' Erasmus eh, permezz tal-finanzjar li għanna. Dan huwa ftit eżempji jena nixtieq nenfasizza kemm huwa importanti li rappreżentanti tal-professjonijiet legali jipparteċipaw b'mod volontarju fil-pjanar ta' dawn il-korsijiet għaliex huma jafu ħafna ħjar x'tip ta' kontenut huwa tajjeb. Grazzi ħafna sa ngħaddu għal proċedura catch li għaj. Naddi l-kelma l-Onorevoli Papa Nikola. Grazzi ħafna, Sur President. Ippermetti li naqsam miegħek l-esperjenza personali tiegħi. Jiena kont qiegħed nappoġġa ċertu individwi fil-Greċja u jiena ġejt mitlub li Naproċċa lill-Kummissjoni sabiex ikunu jistgħu jgħinu il-ċittadini. Iżda l-imħallef ippospona il-każ tiegħi għal xi ftit xhur għax ma kenniex l-interpretazzjoni. E, u dan kien każ ċar, iżda l-esperjenza ma kienx hemm l-esperjenza fil-Qorti Nazzjonali tagħna u għalhekk ma stajniex nittrattaw dan il-każ mod dirett. U jina naħseb li din hija tip ta' situazzjoni li tqum b'mod regolari fl-istati membri u tkompli tikkomplika s-situazzjoni ċittadini, toħloq il-burokrazija u komplikazzjonijiet fil-rati nazzjonali. U ovvjament huwa eh, xogħol eċċessiv għal qorti Ewropea li jista' nistgħu nevitaw. Din hija kwistjoni kruċjali u għandi mistoqsija speċifika x'nistaqsi Kummissarju, aħna ħan applikaw dawn il-programmi, dawn il-proġetti pilota fuq it-taħriġ, iżda fl-istess ħin ħajkonna xi forma ta' mekkanizmu ta' evalwazzjoni, iġbir ħankunu nistgħu naraw jekk dan il-proċess għandux riżultati diretti għal ċittadini jew le, u jekk dan il-proġett jistax itejjeb is-sitwazzjoni u l-ġustizzja. Grazie, l-onorevoli Paxka, grazie ħafna, sur President, sur Signora Komissarju. L-ambjent ġudizzjarju fl-Unjoni Ewropea tikompli jinbidel, kontinwament jinbidel, dan ipoġġi aktar pressjoni fuq l-imħalfin u l-avukati tagħna li jridu jkunu post jistgħu japplikaw it-tibdilit kollha tagħhom fil-ħidma tagħhom f'temp reali. Għalhekk huwa neċessarju li dawn il-persuni li huma responsabbli għall-implementazzjoni tal-liġi fl-Unjoni Ewropea ikollhom il-possibilità ta' eh, taħriġ tul il-ħajja u taħriġ speċjalizzat tul il-ħajja. Il-kapacità eh, dwar raġunijiet loġistiċi, finanzjarji, na naħseb li huwa tajjeb li meta niġu biex n-organizzaw dan il-korsijiet, nużaw in-netwerk eżistenti tal-universitajiet u skejjel speċjalizzati fl-istati membri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 sabiex tagħti l-pożizzjoni tagħha fisem il-Kummissjoni. Monsieur le Président, je ne vais plus être longue à cette heure. Sur President, jina mux ħanuqot nitkellem eh, fit-tul għalix sar il-ħin, iżda ippermetti li najt biss grazzi. Verament grazzi għal kontribuzzjoni tijak għal dan id-dossier tant importanti dan huwa dossier essenzjali. Jekk aħna ħanħolqu Ewropa ta' ġustizzja fejn ħajkun hemm ċertu fiduċja, hemm bżonn li nifmu li l-fiduċja eh, biex ikun hemm il-fiduċja hemm bżonn li jkun hemm hemm bżonn li niftehmu. U aħna rridu naħdmu flimkien mal-professjonijiet differenti, flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali, sabiex nassiguraw li dan il-ftejim isir realtà għal kemm esperti legali jista' jkun fuq livelli differenti ta' responsabilità u nixtieq nżid punt ieħor hawnhekk li il-fiduċa għandha bżonn li l-persuni jiltaqgħu bejniethom. Huwa importanti ħafna li l-esperti legali mill-pajjiżi differenti jsiru jafu l-imħalfin, l-avukati, il-maġistrati minn pajjiżi differenti U importanti li nkunu nafu eżattament lil min rridu nindirizzaw, lil liema professjonist, liema kollega, jekk kux ħati kollu xi dubju. U għalhekk hemm bżonn li aħna nifokaw kemm fuq il-kontenut tal-programmi tagħna, iżda wkoll irridu nifokaw li nifmu lil xulxin. Grazzi ħafna. Mela, għalaqna din id-diskussjoni, il-votazzjoni ħassir il-ħamis fl-ofsinar. Issa nistgħu ngħaddu għad diskorsi ta' minuta.